mandat tagħhom niġu jiġu dikjarati bħala validi. Il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali is l-interpretazzjoni tar regola 47 tar regoli ta' proċedura skont ir-regola 201 paragrafu 3. Dan jissuġġerixxi li l-interpretazzjoni fl-isfond tal-evalwazzjoni tal-bil internazzjonali skont ir-regola 83 tar regoli ta' proċedura l-proċedura bil-komitati assoċjati skont regola 47 mhix applikabbli għal proċedura li hemm f'regola 75. Din l-interpretazzjoni għandha tiġi meqjusa bħala li hija adottata jekk m'hawnx oġġezzjonijiet li jiġu espressi qabel ma jiġu adottati il-minuti.